Kummissarju Solos. Sitt mozzjoni ta' rezoluzzjoni jitresqu u issa niġu għal voti. Ħanibdow bir-rezoluzzjoni dwar situazzjoni fil-Repubblika Ċentrafrikana, ħames gruppi l-emendi, din l-ewwel emenda maġiċ aċċettata, l-emenda numru 2, favur kontra ma t-tlaqax laqqas, rezoluzzjoni li votaw fuqa favur, kontra, astensjonijiet u din taddi. Issa il-rezolazzjoni dwar il-tnejħija tal-organi fiċċina għandna wkoll ħames gruppi mela eh, votazzjoni nominali favur kontra stenzjoniet tiġi taddi, it-tini waħda favur kontra stenzjoniet taddi wkoll, paragrafu 6 numru 2 favur kontra Eja niċċekkjaw, niftaħ il-votazzjoni. Kulħadd ivvota? Nala il-votazzjoni u ma taddix. Premessa F, emenda numru 1, favur, kontra, astensjonijiet, ma taddix. Mela rizoluzzjoni kollha issa kif ġiet emendata favur kontra astensjonijiet tgħaddi. Tajjeb wis issa l-aħħar rezoluzzjoni is-sitwazzjoni fi Sri Lanka hawnhekk għandna rezoluzzjoni ġejja minn ħames gruppi wara l-ewwel paragrafu, l-ewwel emenda favur kontra astensjonijiet ma tgħaddix. L-emenda numru 2 favur kontra astensjonijiet ma tadix laqqas paragrafu 9 għanna votazzjoni nominali fuq it-tekst oriġinali niftaħ il-votazzjoni kulħadd vota nalaq il-vot ta' di tini parti u kol votazzjoni nominali niftaħ il-votazzjoni. Kulħadd vota Tazzjoni magħluqa tgħaddi. L-emenda numru tlieta favur kontra Il-vot mm, mux ċar, aħla jar niċċekkjaw l-emenda tlieta niftaħ il-votazzjoni. Kulħadd tivvota? nara il-votazzjoni ma taddix. L-emenda erba minu favur, kontra, astenzjonijiet ma taddix laqqas. Rezoluzzjoni kollha kif ġiet emendata nagħmlu votazzjoni nominali niftaħ il-votazzjoni. Kulħadd ivvota. Nalaq il-votazzjoni. U din tgħaddi il-minuti ta' din il-laqa jiġu prezentat il-Parlament għal approvazzjoni fil-bidu tal-ġimgħat tieħla u jekk m'hemmx iktar xnejdu ir-reżoluzzjonijiet ngħadduhom u bekk kollegi aħna ġejna fl